Die Nerġa' niftaħ is-sessjoni tal-plenarja se ngħaddu għall-istarrija minna tal-Viċi President tal-Kummissjoni, ġifiri rappreżentanta oli tal-Unjoni Ewropea għall affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà fuq is-sitwazzjoni fl-Ukrajna. Sina Kommissarju nħalli fidejk.